Grazie ħafna. Grazie. Grazzi. Jiena rċevejt mill-grupp ICR talbiet eh, għal-ħatriet fil-delegazzjoni tal-Parlament dawn se jiġu publikati fil-rapport tal-seduti li ġen sakemm ma jkunx hemm xi oġġezzjoni eh, ovvjament dawn il-ħatrit jiġu adottati jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet. Bekk nista' nistos Eh, nissospendi din is-seduta sal-19 grazzi.